direkt aber nicht. May I um, try to... Nishtiq l ewel qabel kollox natikom xi informazzjoni pratika. Alissa, jekk joġobkom tmissux il-buttuna tal-mikrofonu biex eh, titkellmu għaliex inkella il-kamera id-dur fuqkom. U eh, nimmaġina illi forsi tixtieq li tidru fuq il-television madana kollu eh, it-tellef jekk l-istampa fuq l-screens toqgħod tinbidel il-ħin kollu ġifiri sakem ma nitkelmu aħna l kolla u fuq tafsux il-buttuna intom tal-mikrofonu ta'kom. Unbat wara meta jasal iż-żmien li tintervjenu intom nispiegalkom kif se taħdem ehm, il-sistema nittama illi il-koll għedin tissimaw l-interpretazzjoni bil-lingwa ta'kom Tajjeb wis, mela dawk fostkom illi għandhom bżonn l-interpretazzjoni u meta intom tobdaw tisimaw bil-lingwa tagħkom jekk joġobkom, ollu idejkom jekk intom edin tisimaw l-interpretazzjoni bil-lingwa tagħkom jekk inkunu nafu illi dak kollha illi jixtiequ jisimaw l-interpretazzjoni ikunu qed jisimaw. Jekk le ħarsu lejn dawk ta' maġembkom u eh, iġbdu li l-attenzjoni jekk l-interpretazzjoni ma tkunx edha taslilkom. L-ewwel qed irid niskuża ruħi l-ewwel qabel kollox għaliex il- President li kellu jmexxi il-laqa tal-lum, Jose Manuel Fresno, ma setax jena għatmana għawnek għalix kellu problemi biex jasal Brussel minn Spanja uh, bit-transit minn Pariġi. Et eh, nistennew li jasal għawnek madwar il-11 ta' filodu imma ħna ovvjament xorta irridu nibdew u jien se nieħu postu jiena Ludo Odermans, jiena il-president tal-network tal-EAPN. U se menħilti biex eh, nissostitwixxi il-Ħosel Manuel Fresno li mhix biċċa xogħol faċli ikonna u koll eh, niskużaw il-kommissarju Sur Andor, pero għanna mifloku Signora eh, Samuel illi se tiħu postu il-qafosna kol Signora Perez li hija il-president tal-komitat għal eh, l-affarijiet soċjali Olimpik, un bat hemm ukoll is-Sinjura Martinez illi tirrappreżenta il-Presidenza Spanjola tal-Unjoni Ewropea u li qegħdin jorganizzaw din il-laqa Ewropea. Aħna tassew grati illi il-gvern ta'kom li għandu fideħ il-presidenza bħalissa eh, id-deċida illi jgħal darbohra jerġa jorganizza din il-laqa ta' persuni illi jiexu fil-faqar Eh, nil-qafosna u koll il-president tal komita tal-Protezzjoni Soċjali u u koll l-Signura Adelia Fernandez illi hija il-rappresentanta ta' tmin laqa ta' persuni li jiexu fil-faqar u illi se tajdin naftit dwar dak illi kien ġi miftijem waqt dik il-laqa ta' sena li għaddit Issa, wara dawn l-introduzzjonijiet, introduzzjonijiet tal-persuni distinti li qegħdin hawnhekk, naħseb illi se għaw u ukoll introduzzjoni minn eh, mistiedna distinti illi qegħdin hawnhekk magħna fil-Kamra. Nilqa id-delegazzjonijiet kollha u biex eh, kulħadd ikun jaf li intom qegħdin hawnhekk jiena se naqra l-lista ta' delegazzjonijiet jekk eh, tixtiequ tqumu bil-wieqfa meta sejħilkom sabiex aħna qumu bil-wieqfa sabiex nkunu nafu intom minn intom u eh, nkunu nistgħu nilqawkom b'mod iktar formali. nibdew bid-delegazzjoni tal-Awstrija. Grazzi u merħba. delegazzjoni tal-Belġu. Bulgarija. Merba, Repubblika Ċeka. Delegazzjoni ta' Ċipru. delegazzjoni mid-Danimarka delegazzjoni mill estonia Finlandia, delegazzjoni Franċiża delegazzjoni Ġermaniża. Delegazzjoni Griega. Delegazzjoni Ungeriża. Delegazzjoni Irlandiza. delegazzjoni Taljana. Delegazzjoni tal-Latvja. Delegazzjoni tal-Litwanja. Delegazzjoni mid lussemburgu delegazzjoni Maltija. Delegazzjoni Olandiza. Delegazzjoni Norveġiża. Delegazzjoni Pollacca. delegazzjoni Portugiża. Delegazzjoni Rumena. Delegazzjoni Slovakka. Delegazzjoni Slovena. delegazzjoni Spanjola. Merba. Delegazzjoni Svediża. Delegazzjoni mir-Renju Unit. u hekk naħseb illi il-għajna l-delegazzjonijiet kollha. Dawn huma anzi din hija laqa speċjali ħafna, partikolari ħafna tal-Network Ewropew tal persuni li jgħixu fil-faqar organizzata mill-Presidenza Spanjola tal-Unjoni Ewropea u mill-Kummissjoni imma huma propju id-delegazzjonijiet illi huma il-qalba ta' din il-laqa u li et jistiednu l-rappresentanti mill-entitajiet u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, mill-Parlament Ewropew, biex jiġu għawnek. Ġifiri, l-affarijiet qed jiġru naqra bil-maqlub minn kif jiġru s-soltu. S-soltu huma l-affarijiet jiġru b'mod differenti u xek. Ma kienet propju l-presidenza illi xtaq dan. Nishtiq illi natu u koll vizibilita l-gruppi ta' mistibna li għedin għawnek illum. U peress li illum għedin niltaqaw għawnek fil-Parlament Ewropew, jina nitlob lil membri tal-Parlament Ewropew li huma prezenti fostna biex iqumu bil-wieqfa. Il-membri tal-Parlament Ewropew jekk joġobom iqumu bil-wieqfa u forsi anki l-assistenti tagħhom. Jekk hawn xi assistenti tal-membri tal-Parlament illi edin hawnhekk fostna merħba U issa il-persuni illi jaħdmu mal-Kummissjoni Ewropea jew inkella ma l-amministrazzjoni tal-istituzzjonijiet Ewropej, jekk joġobkom umu bil-wieqfa sabiex inkunu nistaw natukom merħba, umu bil-wieqfa jekk joġobkom. Nilqawkom mana U wissa nitlob il-rappresentanti kollha tal-gvernijiet ta' l-istati membri Ewropej jekk jogħġobkom umu daw kollha li huma rappreżentanti tal-gvern jew l-amministrazzjonijiet tal-gvern tal-istati membri jekk jogħġobkom umu bil-wieqfa. Grazzi ħafna tal-li ġejtu hawnhekk għal din il-laqa. Naf li għaw xi mistiedna oħrajn illi ma jaqgħux dawn il-kategoriji persuni li huma rappreżentanti ta' NGOs, organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili. Jekk joġobkom, huma bil-wieqfa ħankunu nafu minn intom. Dak kollha li huma rappreżentanti tal-NGOs, organizzazzjonijiet tal-soċjetà ċivili. Grazzi ħafna tal-li ġejtu. Forsi ibistil xi ħadd għal daqstant jekk ħallejt il xaħat barra minn xi kategorija oħra umu bil-wieqfa u għajdulna minn intom. Merba. Mela wara dawk l-introduzzjonijiet naħseb illi hija ħaġa tajba fil-bidu ta' din il-laqa Ewropea illi din hija d-disa laqa ta' dan it-tip li qed issir u qiegħda ssir propju f'din is-sena Ewropea għal ġlieda kontra il-faqar. U għalhekk qed għandna din eh, l-opportunità ekspeċjali illi laqa qed issir fil-Parlament Ewropew din l-entità illi tiġi eletta miċ-ċittadini Ewropej. U aħna nirringrazzjawhom kemm lill-Parlament, lill-Kummissjoni, lill-Presidenza li permettulna u għamlu possibbli li dilla qassir hawnhekk fil-bini tal-Parlament. Din hija laqa importanti ħafna. Mhux biss għaliex din hija s-Sena Ewropea ġlida kontra l-faqar, imma u koll aħna rridu nippruvaw nsibu aktar tweġibiet għal dawk il-proposti illi ħarġu mill-laqat ta' qabel ta' dan il-network. Aħna minna inventarju ta' dawn il-proposti li aħna għamilna u prezentajni l-istituzzjonijiet Ewropej kif ukoll il-gvernijiet. Għalhekk aħna nittamaw illi nirċivu xi tweġibiet. Anki meta it-tweġibiet forsi Eh, tkun biss sempliċement aħna ma nafux kif nistgħu nimplementaw din il-proposta, għalmenu kunu nistaw niddiskutuwa u waqt il-workshops li se jisiru wara din il-sessjoni plenarja uh, propju fuq dan se nitkelmu. Naħseb li huwa importanti li l-leħen u l-proposti ta' persuni li jgħixu fil-faqar jinstemaw mill-persuni li huma responsabbli biex ifasslu l-politika kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll Ewropew. Għaliex aħna nafu illi daw kollha illi huma responsabli fuq livell nazzjonali għandhom rwol importanti ħafna x'jaqdu fuq livell Ewropew il-Kunsill tal-Ministri ħin kollu jieħu deċiżjonijiet u dawn huma ir-rappreżentanti il ministri tal-Gvernijiet tal-Istati Membri Ewropej u ma dawn in-nies illi jiddeċiedu fuq dawn il-proposti Għalhekk aħna ħerqana illi nisimgħu x'għandhom xi jgħidu li diskutu fl-imkien ukoll kif dawn il-proposti jistgħu jitwetqu. Jew jekk ma jistgħux jitwetqu daqshekk faċilment x'inhuma il-problemi. Dan huwa għan importanti ħafna għal din il-laqa. U hija ħidma li se tinbeda llum u li se titkompla nafu illi huwa moment importanti li l-Istrateġija Ewropea l-ġdida l-2020 qed tiġi deċiża u nafu li l-Kunsill tal-Kapijiet tal-Istat u Ministri kapijiet tal-istat u tal-gvernijiet il-ġimma li għaddit propju iddeċidew dwar l-anijiet ewlenin ta' din l-istrateġija li huma fost oħrajn l-inklużjoni u li nieħdu għalmenu l-ewwel pass biex aħna uh, neqirdu il-faqar li xtan huwa ilan aħari tagħna li neqirdu il-faqar darba għal dejjem għaliex il-faqar u għatassew xaħġa tal-mistħija li eh, eh, f f'post bħal dan fl-Unjoni Ewropea li huwa fil-fat kontinentant għani. Għalek nittama illi nkunu nistaw namlu iktar minn dak illi tħabbar sissa. U issa nagħti il-mikrofonu lil kellima tagħna. L-ewwel net peress illi aħna hawnhekk mistignin fil-Parlament Ewropew nati il-mikrofonu l-Sinjura Pervanche Beres li hija il-President tal-Komitat għall limpiegi u l-Affarijiet Soċjali. Merci beaucoup, Monsieur le... Ringrazzjak ħafna, Sur President. Nirringrazzjak ta' mod kif il-għajtna unek il-klim zbieħ tijak, li fat li jinti assoċjajtna unek il-kol flimkien matul din il-ġurnata unek f'dan il-parlament Mux tassoltu tu liġru dawn l-affarijiet u laqat bħal ta'kom. Għalek, verament jiena ninsab sodisfatta u ferħana b'dan il-xol tant importanti li setwet u matul dan il-jumej. Nil-għakom għamlek fil-Parlament Ewropew, naf li din hija l-ewwel darba li l-laqa ta'kom qed issir fil-Parlament, imma din id-darija ta' ċittadini kollha Ewropej u x-xogħol li jintom tagħmlu flimkien sabiex tagħtu vuċi l dawk li m'għandhomx vuċi, dawk li ma jinstemawx biżejjed, naħseb veru tagħmlu xogħol siwi ħafna u għalhekk aħna bħala nies responsabbli fid-dinja tal-politika huwa importanti li niltaqgħu magħkom, niltaqgħu ma' rappreżentanti Eh, intom li għanna l-kollegu kol minn eh, familji politiċi kolla biex nisimawkom, biex naħdmu fl-imkien, biex nisimaw naraw xinuma il-tħassib ta'kom l-inkwiet li għandkom intom. Inti qed tajjeb, Sur President, li din il-konferenza qed titnida meta parti mill-ġlida diġar baħnija din l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea tal-2020 Din l-istrateġija mirata biex tiġġieled kontra il-faqar, l-esklużjoni soċjali. Nafu li din mux bitċa xogħol faċli naslu għali anke jekk qegħdin fil-sena tal-ġida kontra il-faqar. Jiena nilqa verament il-mobilizzazzjoni tagħkom, il-determinazzjoni il-determinazzjoni għandkom tal-Kummissarju, tal-Presidenza Spanjola, l-kollegi kollha li ħadmu sabiex nir, stajna nirbħu din il- din il-battalja li għanna, din il-ġlieda l-fat li aħna irnexxinna ndaħlu il-ġlida tagħna kontra il-faqar b'ċifri u miri li rridu nilħqu dan hija ħaġa integrali ta' din l-istrateġija issa. Iktib permetu li jiena nixtieq li nilqgħu minn qabel qabel nidħlu fil-problema daw kollha li jgħixu ċertu esperjenzi ta' kuljum jafu li d-dettalji huma importanti, ġifiri xinija, xinu l-faqar, kif se ninkejlu l-faqar. Inna nitkellmu fuq dawn l-affarijiet, imma il-faqar dejjem magħna għalkemm inna nippruvaw niġġildula. Irridu dejjem nużaw miżuri ġodda, strumenti ġodda, imma nafu li il-Parlament Ewropew b'dan l-istrumenti jista' jesprimi ruħu hemm ħafna titli u ħafna fejt li wieħed irid iqis imma f'perjodu ta' kriżi li qed ngħixu kriżi li teffettwa dawk in-nies li għandhom lassi li għandhom ehm, affarijiet tagħhom imma taffettwa wkoll il-foqra dawk li forsi m'għandhom xejn għax distribuzzjoni mill-ġdid eh, il-mod kif il-distribuzzjoni issir ikolla effett u konsekwenzi, konsekwenzi negattivi din il-krizi. Għalek wasanna fi żmien meta dawn l-affarijiet qed narawhom għajnejna mushom bidejna. L-istati membri eddi issa huma obbligati mħabba s-swieq li jiddeterminaw kollox biex inaqsu l-infiq tagħhom, il-budget tagħhom. U jiena nwisq nibża, aħna rridu nibżaw mill-fatt li dawn il-tnaqqis tal-budget se jolqtu fil-ħamil ħaj il xogħol li nagħmlu aħna ġifieri biex il-ġlieda kontra l-faqar. Ħantikom eżempju, l għal eżempju ta' dan rajt li dawn jitlu wkoll fir-rekomandazzjonijiet tagħkom tal tminlaqa, tmin edizzjoni tagħkom. Il-kwistjoni għall-aċċess servizzi pubbliċi. Ovvjament. Em, il-mod ta' kif il-fqar għandhom aċċess għal dawn is-servizzi, ġifri kif jeżerċitaw dan id-dritt. Tifel ta' familja eh, f'ira, kif fil-fat tmur l-iskola? Kif, kif imur l-iskola, kif jirnexxilu jibqa fl-iskola u ma jħalli jinsija, għax ikun hemm affarijiet iktar importanti fil-ħajja ta' familja eh, f'ira. Is-sistema ta' s-saħħa u kol l-aċċess għal ċertu servizzi. Hawnhekk il-messaġġ għandu jkun qawwi tagħna sabiex inkunu nistgħu ngħidu li b'sabiex noħorġu minn din il-kriżi irridu l-ewwel qed niġġieldu kontra l-faqar. Irridu naraw li kull wieħed waħda minna għan ikollu aċċess għas soċjetà iktar stana li forsi nafu li teżisti madwarna. Mussan qod nidħol fit-tul imma ngħidilkom kentejn kif jaħdem il-kumitat li jiena membru tiegħu, ġifieri il-kumitat il kumitat tal-xogħol u l-affarijiet soċjali. Speċjalment jekk nibbaża fuq il-konklużjonijiet tal laqata ta' kbira, il-Parlament Ewropew adottajna rapport tal-kollega Figueiredo li se tkellimkom, ix-xogħol tagħha kien verament importanti sabiex identifika kif il-salarju minimu huwa fattur ewlieni fil-ġrida kontra l-faqar. Ma kienx ma kienx biċċa xogħol faċli, imma il-presidenzi tal-Unjoni Ewropea wkoll iridu jgħinuna hawnhekk biex inkomplu bil-ġlida tagħna. Il-fatt li imma fil-Parlament Ewropew irnexxilna noħorġu dan ir-rapport, tilkom ma kienx faċli imma importanti ħafna. U matul is-sena se jkollna avvenimenti fuq din it-tema sabiex kif tafu tajjeb intom eh, fil-19 ta' Ottubru se jkollna seduta solenni fil-Parlament eh, fej il-fondatur ta' ATD Kahmond se jiġi jitkellem mal-kollegi tiegħi Eh, issa fuq il-konklużjoni tal-laqatakom ta' sena l-oħra kontu għettu dakinar li il-riski ta' danni kollaterali tal-krizi kif semmejt qabel tibqa xi ħaġa twali ħafna. Għax fil-Parlament Ewropew aħna qegħdin għajnejna fuq dan il-fattur dan il-Ministri naraw li eh, dawn ma jkollhomx l-istess awtorità ta' kif jesprimu ruhom il-Ministri tal-Ekonomija u l-Ministri tal-Affarijiet Soċjali eh, ma jkunux fuq l-istess livell eh, nuqqas ta' bilanċ. Għalhekk ridu niġġieldu sabiex il-Ministri tal-Affarijiet Soċjali meta jkollhom xi messaġġi waslu, messaġġi importanti xi waslu, dawn il-messaġġ tagħhom jiġi mismuh mill-Ministri tal-Ekonomija ġifiri il ġlida kontra il-mħabba djun tal-istati membri, ma nistawx nġibuwa billi aħna nxeklu jew inkella ma nħallux jaħdem il-model soċjali li tantu għal-qalbna. Fuq eh, l-access għal post fej wieħed joqgħod, finċli tagħna nafu kemm hija diffiċli dif anki fl-edukazzjoni għal saħħa u biex bniedem isib fejjex. Fil-Parlament Ewropew meta natu daqatajna l-indikaturi kif qed titkellem l-Unjoni Ewropea meta tgħid irridu naqsu il-faqar. Irridu naraw kif qed nagħmlu dan. U rridu wkoll niċċekkjaw li dan isir. Għalina il-fatti nosservaw l-indikaturi li jatuna dwar in-nies li m'għandhomx fejn joqogħdu jew li nkella joqogħdu f'postijiet mhux li mhumiex sura tan-nies, għalina dawn huma importanti ħafna fuq il- l-aċċess ta' servizzi pubbliċi diġa tkellimti ma xaqt nżid u ngħid li hawnhekk fil-Parlament Ewropew jiena responsabbli ta' rapport dwar l-evalwazzjoni tal-kriżi u f'dan ir-rapport jiena qed neżiġi lill-Kummissjoni Ewropea tagħmel toħroġ rapport, tagħmel evalwazzjoni tal-effetti tal-kriżi u l-mod kif jaħdmu s-servizzi pubbliċi biex nerġaw inqajmu intom ħajja ġdida forsi dawn il-servizzi pubbliċi li jkunu għas-servizz tan nis li verament għandhom bżonn Il-sena l-oħra intom tkellimtu ħafna fuq ukoll aċċess għal kontijiet eh, tal eh, fil-banek bħala servizz universali. U din hija konklużjoni proposta li għadha kemm għaddiet il-għant il-Kummissjoni Ewropea permezz tal-Ministru Mario Monti il-professur Mario Monti. U tkellim nitmijaw tkellim nitkellmu ġifiri fuq il-minimum wage, per eżempju, ma anki ma kollegi oħra, fuq dawn il-sujġetti kollha intom se tistgħu torbtu fuq lajnuna tagħna. Jiena mhux noqgħod infetta fiktar dettal, nawguralkom li jkollkom jumejta hidma ħidma tajbin, ningrazzjakom tal-li intom ġejtu hawnhekk għaxalina responsabli eh, responsabbli mill-liġijiet um, aħna konxi ta' kif tal-bżonnijiet ta'kom u imma hemm bżonn li intom taqtfu fl-istess direzzjoni magħna biex naħdmu id fit. Nirringrazzjakom. Merci bien, Madame Eres. Grazie ħafna, Signora Beres, għal bidu ta' t-tweġibit tijak naħseb inti tajtna eh, indikazzjoni u eh, mlejtinna qalbna biex nkun nistgħu naħdmu aħjar. Naħdmu flimkien, naħdmu wkoll mal-Parlament Ewropew. Naħseb hemm ħafna affarijiet nistgħu nagħmlu flimkien sabiex ukoll ninfluwenzaw il- politika ġenerali tal-Unjoni Ewropea għal dak li għandu xjaqsam mal-tnaqis tal-faqar anki kif situazzjoni ta' krizi kullħat jadinna li rridu nissikaw ċintorin imma bżonn forsi naraw hemmx fondi għajnuna motiħor biex ma naqrux ġifiri u ma naqsux l-ispejjeż soċjali u l-budget soċjali biex dejjem inkunu qegħdin dawn li dan li tkunu għal benefiċċju tas-soċjetà. Issa nisimaw is senjura Isabel Martinez li hawnhekk qiegħda tirrappreżenta il-Presidenza Spanjola tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Sur Hohemans. Ringrazzjak, Sinjura Beres Signora Adelia Fernandez u kon ringrazzja, kon ringrazzja da kolla li ġejtu għawnek. Grazzi tal-li ġejtu u għanur tijaj li jina nitkellem għannom tal-presidenza Spanjola, l-Kunsil Ewropew jena għostu pjaċir tijaj li nitkellem għawnek f'din il-laqa disa edizjoni ta' disa edizzjoni taħħa. Aħna għasen nitkellmu il-patt soċjali ġdid lejn fl-2010 li ovvjament nġildu kontra l-faqa l-esklużjoni soċjali. Il-fat li rridu aħna nilħu ftejjin biex intejbu il-ħajja ta' dawk li ma jiexux kif suppost. Ġifiri qed nitkellmu fuq 16% tal-Unjoni Ewropea. Ġifiri matul il-laqa tagħna llum u għada nkunu nistgħu nibdlu l-idea tagħna, l-esperjenzi tagħna, għandna l-esperti, l-NGOs, rappreżentanti ma naħseb iktar ħaġa importanti hija li matul ehm, il-laqa tagħna se jkollna 150 persuna li qegħdin jgħixu fil-faqar ġejjin minn 24 pajjiż tal-Unjoni li ħajjipparteċipaw. Ehm, nilqa' delegazzjonijiet kollha mela din il-partiċipazzjoni anki bil-laqat reġjoni fuq il-reġjonali u nazzjonali li jisiru, aħna se nisimgħu l-opinjoni tagħkom. Checking. Et naraw li intom se jkollkom ħafna proposti, eddejet xtoffru u rajna u kol mill-konferenza annuali dwar il-faqar u l-esklużjoni soċjali li laqali saret Madrid f'jannar ta' din is-sena. Illum aħna konvinti li fuq abbażi ta' analiżi komparativa li aħna nistaw nuru kemm huwa importanti il-kull linja ta' politika li għandha xaqsam mal-faqar biex naraw għadhomx pertinenti jew le matul il-laqa se nippruvaw imorru lil-lin minn miri li d-deċidejna dwarhom. U għalhekk jiena nixtieq nisħaq fuq tlet setturi ġifiri l-ewwel nett ħanaraw ir-rilevanza u l-iskop tal laqa taqbel, qabel, naraw x'impatt kellhom u x-konsekwenzi kellhom fuq in-nies li e, jgħixu l-faqar u naraw ukoll kif reġiċaw min jieħu d-deċiżjonijiet. Se jkun hemm ukoll laqa bejn l-MEPs u anki nies tal-Komissjoni u intom ovvjament l-uffiċjali naraw u koll se jkunu eh, namlu analizi tal laqa ta' qabel u delegazzjonijiet se jitkellmuna l-pjantazzjoni li se qed jħejju għal xar snin li ġejjin. Għalhekk se jkonna pjan biex kull min huwa involut f'dan is-settur jerfa' responsabilitajiet tiegħu. Hemm bżonn li jkun hemm miżuri konkreti sabiex intejbu il-mod ta' kif jgħixu nies li jgħixu fil-faqar. Din se jkollna dekjerazzjoni aħarija dwar il-sena Ewropea dwar il-faqar u l-esklużjoni soċjali flimkien mal-presidenza eh, Belġjana ta' warajna ġifiri aħna Spanja u l-Belġum ovvjament il-presidenzi ta' eh, fl-2010 aħna nemnu l-ġlida kontra il-faqar għandha tkun waħda minn raġunijiet li qed niltaqgħu għalija qed niltaqgħu hawnhekk illum fuq livell tal-Unjoni u tal-Parlament. E, priorità tal-Presidenza Spanjola wara nkellimkom fuq ix xolja minn aħna aħna nixtiequ li nsaħħu l-protezzjoni soċjali, l-gwaljanza, ovvjament għalina matul presidenza tagħna kienu priorità. Aħna rridu nisguraw li matul dawn iż-żmien diffiċli ma nżommu u dimajnejna kemm jista' jkun il model soċjali Ewropew li minn dejjem kien ta' ispirazzjoni kbira għal bija tad-dinja. Aħna rridu wkoll inkomplu u nsaħħu l-OMC, l-Open Method of Coordination, l-ambitu tal-protezzjoni soċjali fl-Ewropa. F'dan iż-żmien ta' kriżi finanzjarja, Spanja qed titlob li jkun hemm tisħiħ ta' dawn il-linji ta' politika fil-qasam soċjali tal-Unjoni Ewropea. Irridu nipproteġu iktar il-gruppi l-iktar vulnerabbli u żvantaġġjati għalhekk l il-proposta li aħna ressaqna f'jannar stess meta tnidiet il-sena dwar il-faqar u l-eskużjoni soċjali L-istess, dana minn nieħda kismin ġifieri, mbagħad f'April għamilna seminar fuq f'Kordoba dwar ċertu popolazzjonijiet li huma l-iktar vulnerabbli. Iġifieri l-popolazzjoni tar-Roma bieċa xogħol oħra rinna xilna nagħmlu aħna waqt il-Presidenza Spanjola kienet il-laqa fej kien hemm is-Sur Horemes, ġifri kien hemm Summit Ewropew ta' li sar il ġimgħa l-oħra kienet il-laqa ta' Lepsko Għalek huwa importanti biex niddefinixxu dawn l-indikaturi li smajna eh, diġà dwarhom skont ukoll il-ftejjim li ġi iffirmat fi 17 ta' Ġunju bejn l-Istati Membri tal-Unjoni. L-idea hija li innaqsu b'25% ġifiri 20 miljon persuna il-dawk li ġifiri li għedin jiexu fil-faqar u n-nizlu n-numru ta' dawn in-nis il-ġlieda kontra il-faqar għanda tibqa fuq d diminet ta' l-istrateġija ta' xogħol. Hemm bżonn noqogħdu attenti kol fis-sitwazzjoni tal-nisa għax nafu li dawn iktar jintlaqtu bil-faqar mill-li meta mqabla mal-irġiel jaqilgħu inqas bħala salarju. U huma wkoll dawk li jieħdu ħsieb kemm it-tfal kemm eh, in-nies li jkollhom bżonn għajnuna fil-familja tagħhom stess. Il-strateġija tax-xogħol għandha tibqa' priorità sabiex u kol ma ninsowx il-problema tal-housing. Kien eh, laqa fil-bidu ta' um, Mejju fi Brussel dwar dan il-sujġett eh, matul il-presidenza tagħna aħna tajna ħafna kasa biex nevitaw li ma jkomplix jikber in-nies ta' ċert ta' anzjani li dejjem jinżlu fil taħt il-livell tal-faqar. nixtieq ukoll eh, ma ninsowx il-persuni b'diżabilità kol grupp vulnerabbli. Biex nagħlaq se naqsam ma'kom ċertu riflessjoni li huma ta'kom ukoll is-sitwazzjoni ta' palissa flimkien ma' miżuri li rdu nieħdu biex aħna niġġieldu l-kriżi u nelbuha. Ma ndux ifisser li l welfare state għandu jmur lura u jieħu daqqa ta' ħarta hemm bżonn li livelli ta' protezzjoni dak li l-Ewropa nexxilha tikseb dawn l-aħħar snin il-ftejjim li aħna se u bejnietna ma tal-jumej li ġejjin se jkompli kontribwixxi għal dan. U naraw l-faqar u il-nis li jiexu fil-faqar mux biss huma nis li jirċievu benefiċi soċjali ma jixtiequ jkunu atturi biex bidlu s-sitwazzjoni. Hemm bżonn ikunu ambizzjużi għal ġejjieni u nuru li aħna kapaċi naslu. Em, Simon Bauman jgħid li s-soċjetà għandha wkoll is-servi ta' Eh, pont dan is-soċjologu Barman naf jaf li fis-soċjetà l-iktar fattur importanti huwa is-solidarjetà. bżonn nibnu fuq dak li aħna kapaċi namlu fil-Unjoni fil-Unjoni Ewropea. Olaf Palme qal kien qal li biex biex wieħed ikun attiv fil-politika irrid ikollu wkoll il-rieda biex ikun iktar kreattiv biex joffri soluzzjonijiet biex il- il-ħolm isir realtà. Hemm bżonn li il-policy making iktar progressis għandu jimbena fuq ċertu vizjonijiet għal futur Il-futur ma jridx ikun xi ħaġa li mhux ċerta, imma għandna nkun konsidru l-ġejjini bħala żmien ta' opportunitajiet ġodda. U għal din ir-raġuni jumej ilu em, anzi għalek kan il-prioritajiet għal daw kollan voluti huwa li nsaħħu s-soċjetà ċivili sabiex nkunu nistaw nilħu ċertu libertajiet. E, neħilsu n-nis mill-inċertezzi tal-ġejjini, mill-bizat tal-ġejjini, il-biza li forsi e, kunu ma jifilħux, li ma jkollomx iktar xogħol, li ma jkollomx aċċess għal ċertu rizorsi biex ikollhom kunu jistgħu jgħixu ħajja xirqa. Meta irridu inżom u demajnejna tlet riski, dawn it-tlet riski mill-welfare state tagħna. Ta bżonn li l-politika Ewropea tħares dak li aħna nexilna niksbu. Hemm bżonn naraw li solidarjetà tkun il-fattur ewlieni ta' kun network li jaħdem din hija parti integrali kol tal-identità Ewropea. Jiena fl-aħħar net nixtieq nifirħilkom għal din il u nawguralkom u kol li matul dan il-jumej ikolkom xol siwri b'riżultati tajbin. Jiena naħseb li matul dawn il-jumej intom se tistaw taqsmu l-ideja tagħkom tagħmlu proposti li se jgħinuna aħna bħala gvern u um, entitajiet amministrattivi. Grazzi ħafna. Thank you very much. Uh... Grazzi ħafna, Signora Martinez anki tal-li fakkartna kemm importanti illi aħna inkomplu ninsistu uh, sabiex eh, kulħadd anki dawk li bħalissa qed jgħixu fil-faqar jistgħu xi darba ikollhom ħajja deċenti. Nafu illi għadbaq ħafna xisir biex din il-ħolma tagħna ssir realtà. Jiena kontent li minkejja l-fatt li il-presidenza ta'kom kważi waslet fit-tmima imma li il-kollaborazzjoni tul din is-sena anki mal-presidenzi l-oħrajn dawk li mis il-intom se tkomplu taħdmu u għom biex nilħu dawn l-anijiet. Issa nati il-mikrofonu l sinjura Samuel li hija viċi eh, direttur ġenerali tal-Organizzazzjoni għal xogħol u l-opportunitajiet indaqsu li qed tirrappreżenta il-Kummissarju Andor l-odwa tajba lil kulħadd, eżis ħbib, jiena tassew kontenta li edha għawnek fostkom illum għannom tal-Komissarju Andor f'din id-disa laqa ta' persuni li jiexu fil-faqar. Il-Komissarju Andor tassew jiddispjaċieħ illi ma setax ikun hawnhekk ma'kom dalodu imma jibgħatilkom ukoll l-isbaħ xewqat. Dawn eh, l aħar snin, dawn il-laqat ta' kull sena kellhom impatt qawwi fil-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali. U sabiex dawn il-punti jibqgħu prioritajiet fl-aġenda tal-politiki kollha Ewropej. Dawn il-laqat kellhom u għat għandhom rwol importanti x'jaqdu sabiex jifformaw id-deċiżjonijiet Ewropej strateġiċi fil-qasam tal-inklużjoni u l-protezzjoni soċjali. L-involviment tagħkom attiv aħna nilqawh u aħna nifmu illi l-politiki ta' inklużjoni soċjali jistaw um, jiġu implementati biss jekk dawk li vera huma l-iktar mill-quta eh, ikunu voluti wkoll. Din il-laqa issa qed issir tradizzjoni stabbilita. Sar diġà ħafna progress, alla volja naħseb li koll naqblu illi għad baqa ħafna xi jsir. Din is-sena hija s-sena Ewropea fil-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali. L-Unjoni Ewropea għamlet it-naqis tal-faqar u l-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali propju fil-quċċata tal-aġenda politika tagħha. X'inhi il-sena Ewropea? X'iridu niksbu? Wieħed mill-lanijiet tagħna huwa li aħna nippromovu kuxjenza dwar xi tfisser, xi jfisser li wieħed jgħix fil-faqar u esklu soċjalment. Xi jfisser dan fil-kontest tal-Unjoni Ewropea. Is-sena Ewropea aħna ħloqnija fl-imkien ma' persuni li jiexu fil-faqar u mux għalijom il-persuni li jiexu fil-faqar huma importanti ħafna fil-xogħol li jsir din is-sena. Intom importanti eżis ħbieb tiegħi nittamaw illi bekk aħna se naqbdu pass tajjeb sabiex il-sem ta'kom f'dan ix-xogħol ikompli eh, jikber u jissaxħaħ din is-sena aħna rridu nappoġġaw il- eh, drittijiet u kol tal-persuni li jiexu fil-faqar, aħna rridu kom li tkunu parti integrali mis soċjetà tagħna u din is-sena aħna se niġildu kontra l-istereotipi u l-istigmatizzazzjoni. Din is-sena aħna nixtiequ nibatu messaġġ, messaġġar li l-ġlieda kontra il-faqar hija responsabilità ta' kulħadd u l koll għandna rwol x'naqdu f'din il-ġlieda. Dan nistgħu nagħmluh billi nsaħħu sħubijiet eżistenti, billi noħolqu sħubijiet ġodda u billi naħdmu ma' dawk illi nimorru lil lin u nilħqu lil dawk illi mhux soltu illi jaħdmu f'dan il-qasam. Hemm bżonn illi l-imsieħba soċjali, il-medja, il-partners soċjali, hemm bżonn illi il-kol kemm huma ipoġġu il-faqar fuq l-aġenda tagħhom kemm din is-sena l-2010 u anki fil ġejjeni L-Unjoni Ewropea poġġiet il-ġlieda kontra l-faqar u promozzjoni tal-inklużjoni soċjali fil-qoċċata tal-aġenda politika it-tnaqqis tal-faqarja waħda mill-miri ewlenin tal-Istrateġija Ewropea l-2020, strateġija għad kabbir fil-binu ta' dan ix-xar, il-Ministri Ewropej għall-impjegi u l-affarijiet soċjali waslu għal ftehim fuq mira konkreta biex jiġġieldu kontra l-faqar l-esklużjoni soċjali fl-Ewropa. Mira bbażata fuq tliet indikaturi il-faqar, relattiv il-ċaħda materjali u dawk il-familji illi mandom ximpek. Bekk u ma jittamaw illi joħorġu 20 miljon persuna li l-in mill-faqar u mill-esklużjoni soċjali. Kif diġa intqal mill-kellima ta' qabli il-kapijiet tal-istat u tal-gvernijiet adottaw din il-mira ambizjuża waqt il-laqa tagħhom il-ħamis li għadda fi 17 ta' Ġunju din kienet data storika għaliex il-ftejim jirrapprezenta pass enormi l-qoddim il-dimensjoni eh, bosta aspetti tal-faqar u tal-esklużjoni soċjali ġew meqjusa u motija importanza għalla volja mhumiex l-istess għal kulħadd u kullimkien. Madana kollu huwa importanti li l-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni tkun appoġġata minn għanijiet ambizjużi u minn miri nazzjonali xirqa il-ġlieda kontra il-faqar u l-esklużjoni għandha rwol ċentrali fl-Istrateġija Ewropea l-2020 Dan huwa messaġġ qawwi dwar l-impenn ġenwin tal-Ewropa biex jinkisbu riżultati reali tangibbli għal Ewropa li tkun iktar ġusta u iktar inklusiva. Fl-Istrateġija Ewropea 2020, il-Kummissjoni ħarġet b'inizjattiva għal pjattaforma kontra il-faqar u l-esklużjoni soċjali. Aħna rridu illi din l-inizjattiva issir espressjoni konkreta ta' solidarjetà Ewropea lejn dawk illi huma l-iktar vulnerabbli. Fil-ħarifa ta' din is-sena, il-Kummissjoni se tippreżenta proposti konkreti għal din il-pjattaforma kontra il-faqar u l-esklużjoni soċjali. Rridu niddeċidu kif il-proċessi eżistenti għall-inklużjoni soċjali u l-ħarsin soċjali se jgħinuna biex aħna nilħqu il-miri tagħna Il-għan tagħna huwa illi ninkludu dak li diġà qed jagħti riżultati tajbin ma' approċċi ġodda u innovattivi. Il-pjattaforma kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali se tkun il-bażi għal progress fuq l-anijiet Ewropej sabiex ikun hemm koeżjoni territorjali u soċjali il an u għalli kunem iktar kuxjenza u li wieħed jifhem aħjar id-drittijiet fondamentali tal-persuni illi jiexu fil-faqar barra minnek din il-pjattaforma trid tiffaċilita l-integrazzjoni ta' oqsma oħra ta' politika bħas saħħa l-migrazzjoni, l-edukazzjoni, l-inklużjoni finanzjarja u l-aġenda digitali. Eżis ħbib, il-suċċess tal-istrateġija l-2020 se jiddependi fuq kemm aħna tassew inħossuna parti minna kemm fuq livell Ewropew kif ukoll lokali se jiddependi fuq dialogu koordinat ma dawk kollha involuti, inklużi il-persuni li bħalissa qegħdin jgħixu fil-faqar u es huma esklużi mis-soċjetà. Aħna se nkomplu natu eżempji ta' soluzzjonijiet illi taw riżultati tajba ta' persuni li rnexxilhom joħorġu mill-faqar u se nkomplu eh, u momentu l azzjoni sabiex nagħtu tama lil dawk kollha li huma milqutin minn dan il-flagell. Ġarajna li din is-sena Ewropea għenet biex tati iktar momentum politiku u toħloq dinamika pozittiva. U għadna f'nofs is-sena. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Sinjura Samuel Talli. Fakkartna fid-deċiżjoni illi ittieħdet il ġemalija li għaddiet. U jiena ħat gost nisimak semmi żewġ kelmiet illi l-anijiet irridu jkunu almenu illi 20 miljon persuna ma jibqawx jiexu fil-faqara xina nittama illi dan, il, din, dan l-ammont ta' 20 miljon muwiex il-lan aħari imma huwa propju il-lan minimu għal ġit ta' daw kolla l-oħrajn il-60 miljon oħrajn li xorta waħda ikollhom fil-fatt mbagħad jibqgħu fil-faqar jekk il-mira tagħna tkun ta' 20 miljun biss. Anki din il-pjattaforma dan l-istrument illi se jinħoloq hija ħaġa tajba illi dan se jibni fuq dak illi diġà sar illi ta' il riżultati mixtieqa. Grazzi ħafna tassew. Imis issa Jina nishtiq insemmi l sur Fernandez Lopez, illi huwa l-President tal-Komitat tal-Protezzjoni Soċjali, huwa komitat importanti ħafna b'rappreżentanti tal-gvernijiet, u għallek kiena tassew kontent li għatawnek maħna, imma hemm naqra taħwida bl-ismijiet ta' Sinjura Angelia Adelia Fernandez, illi hija il-persuna li se tkellimna dwar it-tmin laqa Ewropea u Sur Fernandez Lopez se jkellimna għada u koll waqt il-plenarja ta' għada. Issa nati il-mikrofonu l sinjura Adelia Fernandez illi hija il rappresentanta ta' delegazzjonijiet li attendew it-tmin laqa tal-Network Ewropew ta' persuni li jiexu fil-faqar. Grazzi, Sur Kommissarju, signora Ministru Eżis Ħbib, minn 28 stat Ewropew, eżis delegati lodwa tajba lil kulħadd. U importanti illi l-persuni illi jiexu fil-faqar issemmaw leħinom u li jihdu sem fil-proċess ta' inklużjoni soċjali waqt eh, dawn il-laqat tal-Network Ewropew li jisiru kull sena il-persuni ekkim sejħa fqar jistaw jihdu sem u jisemmaw leħenom. Imma il-persuni fuq livell Ewropew, nazzjonali u reġjonali għandhom uh, rikkezza interna illi ħadd ma jista' jixtri, ħadd ma jista' jisir ilhom u ħadd ma jista' jallim ilhom laqqas laqwa Università tal-Ewropa. Meta aħna neħdu sem f'dawn il-laqat, aħna maħniex ma nibqawx fqar jiena edha hawnhekk nħu sem imma qed nitgħallem ħafna affarijiet imma minix qed nimla l-bot huwa diffiċli li wieħed jgħix f'dinja fejn uh, persuni illi huma sinjuri bil-flus imma fqar spiritualment. Mux għax wieħed għandu l-karozzi kbar jew ikollu il-ħwejjeġ tal-marka li nistgħu nqisuh sinjur għaliex il-persuni li jgħixu biex jexru dal-ħwejjeġ u daw il-karozzi lussużi għandhom xi ħaġa importanti nieqsa li forsi għandhom xi ħaġa fl-umanità tagħhom illi hija nieqsa li ma jifmux ċertu aspetti tal-ħajja u diffiċli eh, li teħx ma' persuni illi il-valuri tagħhom huma bbażati fuq il materializmu meta hemm ukoll persuni illi ma jafux minn fejn se jixtru isibu l-flus biex jisibu xi ħaġa sħuna xieklu fil axija kif se jħallsu d-dawlu l-ilma daw l-affarijiet bażiċi għal ħajja ta' kuljum sfortunatament xuħut minna ikonna kultant nażlu bejn li nixtru l-mediċini jew inkella nixtru l-ikel. Għaliex ma nix bizzejt flus biex nixtru għom it-tnejn hemm persuni illi jaħsbu illi dejjem se jkollhom il-flus imma din il-kriżi u rritna illi dejjem aħna vulnerabbli. Bħalissa hemm persuni illi m'għandhomx nofs euro biex jixtru ħobża. Din il-laqa nistaw nitkellmu liberament għaliex f'din il-pjattaforma il-koll kemm aħna nistaw forsi najdu illi il-koll aħna inda sul-koll nafu fuq xiex qed nitkellmu. Forsi dan huwa wieħed mill-ftit postijiet fejn aħna eh, nkunu mismuwa u fejn nkunu trattati tassew bħan nies. F'soċjetà indipendentament mill-mitwemmin tagħna u mill-, mill mill-dak li nemnu politikament, il-koll inna li ngħixu ħajja deċenti. Jiġifieri li konna drittijiet għall-istess affarijiet, għall-istess minimu li konna ħajja deċenti, li konna l-btala, li konna aċċess għall-affarijiet kulturali, li nisabu morru ċinema, fit-teatri, li morru post li oġobna minn ma jkonna nċaħdu minn affarijiet oħrajn m'għandniex għalfejn li konna nazlu bejn żewġ affarijiet importanti tnejn għal ħajjitna u fost dawn l-elementi essenzjali il-btala u dritt għall-aċċess għall affarijiet kulturali dawn huma affarijiet li aħna nangawdu minnhom jekk aħna morda, jekk aħna qiegħda u jew aħna ngħixu bil-pensjoni f'soċjetà ideali jekk wieħed ikollu il-possibilità jew ikun kapaċi irrit jaħdem biex ikollu ħajja normali, ma bżonni li xogħol ikun xira u ma jkunx prekarju, bżonni li l-ambjent ikun tajjeb fejn il-kompetenzi tagħna ikunu uh, uh, stmati. U hemm bżonn li jkun hemm il-kondizzjonijiet kollha sabiex ikonna ħajja deċenti f'każ li numirdu jew inkunu qiegħda jew f'każ li nkunu uh, pensjonanti l-istat għandu jgħinna il-livell tal-ħajja tagħna għandu jibqa' l-istess irrispettivament mill-kundizzjonijiet tal-ħajja tagħna. U fl fażi ta' ħajjitna nkunu it-tweġibiet li aħna rridu nsibu rridu jkunu adattati għal persuni kollha f'sitwazzjonijiet kollha differenti kemm huma differenti. Ma jagħmilx sens li konna pakket ta' soluzzjonijiet illi ma, ma jistax isolvi ċerti problemi il-plan forsi ma, ma jatix, anzi l-impik uh, eh, huwa forsi l-aħħar fażi ta' dan il-proċess li eh, wara li wieħed ikun għadda minn qatt ta' fażijiet li waslu mbagħad tal-inklużjoni soċjali. Irridu l-ewwel net nirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem kollha u din hija ġlieda li aħna ma nistgħux nabbandunawha biex eh, nagħmlu dan Eh, per pereżempju l-okkażjoni li qed toffrilna din il-laqa, il-fatt li aħna naqsmu l-esperjenzi tagħna nistgħu nifmu li xulxin aħjar nafu illi memx problema wahda biss, hemm ħafna problemi differenti, il-politiċi u dawk li jieħdu deċiżjonijiet ma jafux id-dimensjoni reali ta' dawn il-problemi, hemm bżonn li nispjegawhomlhom, hemm bżonn li nitkellmu dwar il-persuni tagħna, li nitkellmu dwar l-esperjenzi tagħna u li naqsmu l-esperjenzi tagħna magħhom biex nikkonkludi irrit l ewwel net nirringrazzja il-politiċi u il-dawk li jihdu deċiżjonijiet li ġew hawnhekk illum li ġew biex jisimgħu il-problemi tagħna. Il-responsabilità il, Eh, hija ikbar issa x'issa tafu x'inhu l-problemi tagħna ma tistax tabbandonawna. Jiena nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li tawni l-opportunità li naqsam magħkom l-esperjenza tiegħi. Jiena nixtieq nirringrazzja lil parteċipanti kollha hawnhekk mod partikolari l dawk li ħadu sem fil-laqgħa ta' qabel u anke li qegħdin din is-sena. Jiena ma konċi kum l-istess persuna kieku jiena ma stajċ nattendi għal din il-laqaw għawnek eh, ma kom kieku ma smajċ l-esperienzi ta' kom kieku ma stajċ u kol niftaħ qalbi u nitkellem b'mod liberu dwar il-problemi tijaj. Grazzi li stidintuni għawnek, grazzi li tajtuni l-opportunità li nitkellem fis mistess Grazzi. Thank you very much, uh, Ms. Grazie ħafna, Signora. ti għettinna li n-nis li jiexu fil-faqar għandhom preġi oħra, preġi interni taħħom. Il-fat li għad-delegazzjonijiet nesċilkom tiġu hawnhekk naf li mhux għal kulħadd din kienet ħaġa faċli. Nirringrazzja daw kollha li għenu. Enuna biex eh, nkunu għaw anke nistaw nitkellmu għan-nies li ma setawx jiġu. ingrazzja kalek sinjura għal mod ta' kif ġejtna, Issa naddu għat-tieni parti. għedin tard diġà, imma madana kollu naħseb huwa importanti li eh, nisimgħu minnant nisoħra, oħra, sa nisimaw Sinjur Antonia Karparelli mill-Komissjoni Ewropea. Nistidina tinaqat għatmana għawnek fuq il-podium. Sabiex tgħidilna ftit kif qed taħdem fuq dawn l-affarijiet il-Kummissjoni hija head of unit fil-Dipartiment tal-Politika Soċjali tal-Kummissjoni. I se tgħidilna x'inhuma x'inhu x-xogħol tal-Kummissjoni li għaddej palissa fuq fu dak kollu li ħareġ mill-laqgħa tagħna mit minn edizzjoni ġurik ta' sena l-oħra wkoll. Fidejk, Sinjura. Grazzi ħafna. tal-inti eh, intom entunna b'din il-laqa, inti għawnek għattini bieċa xol veru diffiċli għax wara l-affarijiet iktar pozittivi, issa wasal eh, eh, ħin tiegħi biex nagħti rendi kont ta' x'qed jiġri u anki x'ġara bħala follow-up mis-sena l-oħra. Għalhekk wieħed jagħmel assessment, jagħmel evalwazzjoni ta' din it-tradizzjoni li sa' jila d-dej għal disasni sħax. sħaħ. Pat soltu, il-fliexkun nofsu mimli u nofsu vojt minn banda pozittiva nista nitkellem fuq proċess ħafna eh, proċess dinamiku li kull ma mar kiber imma mbagħad mill-banda l-oħra iktar negattiva ir-riżultati eżattament x'kienu sar titjib fis-sitwazzjoni ta' min fil-faqar jew le. U nirrealizzaw li għadna ma wasalniex Fl-2008 il-presidenza Franċiża li kienet verament ħadment fuq dan dawn l-affarijiet soċjali deċidiet li tati iktar importanza l-round table kontra il-faqar u l-esklużjoni ġifiri avveniment importanti ta' kull sena u din il-laqa kienet saret fuq livell ministerjali kienem upgrade. U dak iż-żmien tlaħa ukoll kien hemm ċertu rabta mal-laqa tagħkom. Kien hemm nies minn naħa tagħkom li ġew mistiedna jkunu għal round table. Il-Ministru dak iż-żmien Martin Hirsch kien ġi jitkellem u kien hemm min qal li tajjeb dejjem titkellmu dejjem bil-paroli imma qatt ma jsir xej għal fqar. U l-fqar ma jistawx ikomplu jistennew. Kien mument em, emotiv imma u kolli jisu kienem tertu tensjoni għax wera fil-verita li kienem baħar jaqsam bej il-klim u l-fatti u x-xogħol li jsir fil-fatt. Għalhekk biex nippruvaw naslu kif smajna, irnexxinna namlu pasta ġgant il-fat li insi il-Kunsill Ewropew nizzel di bħala mira anki fil- matul il-presidenza Portugiża, meta kien hemm ġifiri l strategija tal-Lisbona, diġà kien hemm ċertu miri. Dak iż-żmien kien għaxar snin ilu tafux mit-trattat Eh, mill-istrateġija tal-Lisbona. U il-gap ġifiri tistaw tifmuha għax iż-żmien jgħaddi ma jistenna l-ħadd. U il-politika u l-linji ta' politika jieħdu żmien biex jiżvolġu. Issa, l-ewwel ħaġa li rnexxinna niksbu permezz ta' din il-laqgħa bħala follow-up ġifieri hija li natu ċerti vuċi lil dawk li kienu qegħdin jagħmlu nappell urġenti irnexxinna ġifiri bekk inwaqfu il-sena tal-Europa kontra il-faqar. L-ideja l-ewwel darba li ħarġet mill-APN kienet ġifiri l-agenda politika aħna rnexxinna nagħmlu ċertu pressjoni. It-tieni kizba li naraw hija il-fatt li il-Network Europol ġi imsaħħaħ inata ċertu leġitimita, ċertu ispirazzjoni. Kien hemm partenarjat mal-Kummissjoni, ġifiri anke mal l l-oħrajn. Għax jekk intom tqisu għandkom iktar saħħa l-vuċi ta'kom qed tinstema' x'intom verament tirrappreżentaw dawk l-iktar eh, vulnerabbli, dawk l-iktar esklużi. Aħna rajna u kol impatt fuq il-kwistjonijiet kollha f'dawn l-aħħar xar snin permezz tal-metodoloġija eh, l-OMC, Open Method of Coordination, ġifiri semmejna l-istrateġija tal-salarju bażiku, l-istrateġija minima l-aċċess għas servizzi, l-inklużjoni ehm, soċjali, l-aċċess ġifri għal minn mandux fej joqgħod kif nindirizzaw da tip ta' problemi. Ħadimna ħafna ġifri wara li smajna it-talba ta' din il-laqa. U għanki ta' soċjetà kollha kemmi. Ma rridux ninsow ehm, il-faqar fost it-tfal, kwistjoni li tajnija ħafna importanza hemm affarijiet li fuqhom għadna għaddejjin bil-ħidma tagħna dik li hija l-governanza, l-parteċipazzjoni, eh, għalkemm hemm xejn għadba ħafna xi jsir. Settur li jitlob verament ħafna titjib hija l-approċċ ta' drittijiet li wieħed għandu jkollu biex jiġġieled u joħroġ mill-faqar naħseb li trattat ta' Lisbona u bil-charter se jtina ma xiex faw, xaħġa ġdida ma xiex nistaw naqbdu, e, jipermettilna li konna strumenti ġodda biex nieħdu dan l-approċ. Ħanni għafqaw, nejdilkom li għanna xafna xol li għatiri tisir, għadu għoddimna, sfidi gbar, imma naħseb nistgħu nibnu fuq dak li eh, diġ investejna fih dan l-aħħar xar snin. Grazzi ħafna. Thank you, Mrs. Carparelli, nevertheless, to accept it, that uh, very difficult task to give some uh, uh, start of answers. Let's... Mela, tajjeb eh, l-affarijiet kollha li jettinna inti fakkartna biex nkomplu naħdmu nagħtu ċertu risposti. Issa sinjura Daniel Derex. Biex tkellimna fuq ir-riżultat ta' studju li sar ġifiri eh, dwar l-impatt ta' dawn il-laqat Ewropej. Lodwa tajba kulħadd jina huwa onur għalija li nitkellem ma'kom dwar riżultati li l national Niksbu għandix li qed jgħixu il-faqar. Il-gvern tal-Belġju kien li saqsina x'kien tal-ewwel biex jieħu l-inizjattiva biex organizza din il-laqa. U ovvjament il-network kontra il-faqar li enu biex nizvolġu din dan l-istudju verament diffiċli għax studju ta' impatt u tipprova tara eżattament x'inhuma l impatt u l-konsekwenzi eh, f'setturi differenti mhux ħaġa faċli xejn. Kenna ħafna jnuna biex naslu u l-ewwel ħaġa ridna l-informazzjoni, ridna il-parteċipanti f'dawn il-laqat matul dawn id-disa snin biex ikellmuna biex ituna l-esperjenzi tagħhom ma kienx ħaġa faċli li nfittxu insibu dawn in-nies għax f'disa snin in-nies jisparixxu ma stajniex insibuhom. Imma irnexxina nsibu ħafna nies li kienu lesti li jiġu intervistati għalhekk nixtieq nirringrazzja daw kollha li taw semhom. Dawn huma riżultati ta' preliminari tal-bidu għax ir-rapport aħħari bir-riżultati kollha se jkun lest fil-bidu ta' Ottubru. Studju ta' impatt l-ewwel net nippruvaw ndefinixxu x-xogħol li rridu nagħmlu, il-biċċa xogħol li kellna qudiemna eżattament x'kienet. U għalhekk aħna elaborajna erba u għamilna erba mistoqsijiet. Tistaw tarawn fuq l-screens. Da hija l-impatt tan-nies li qed jgħixu l-faqar din il-laqa kif x'tista' ġibilhom fil-ħajja tagħhom bħala xi ħaġa ġdida. mbagħad l-impatt fuq atturi oħra ġifiri n-nies tas-soċjetà ċivili, l-istituzzjonijiet kienem minn semma dalodu l-importanza ta' il-ġlida li namluha fl-imkien, nies differenti, atturi differenti, għalek l-atturi fil-soċjetà ċivili għandhom ruol importanti pal mandom kol istituzzjonijiet, tielet mistoqsija l-impatt fuq il-linji ta' politika tal li għandhom xaqsumu mal-faqar fuq livell Ewropew, livell nazzjonali, aħna konna interessati ħafna nkunu nafu x'kienu riżultati dawn dan il-tip tal laqat. U l-aħħar mistoqsija mhix bħall-oħrajn hija kif nistgħu nagħmlu evalwazzjoni tal-parteċipazzjoni, ta' kif tiġi organizzata l-parteċipazzjoni f'dawn il-laqat. Għalhekk aħna żviluppajna metodi differenti sabiex nippruvaw nirrispondu dawn il-mistoqsijiet minna tliet tliet metodi sabiex ukoll nkunu nistgħu nilħqu dawn il-nis differenti, dawn l-atturi differenti sabiex kunu jistaw jirrispondu l-mistoqsijiet tagħna. L-ewwel pass kien il-questionnaire li aħna qassamna, anzi batna permezz tal-internet provajna niġbru ħafna indirizzi tal-emails ta' nies li kienu parteċipaw qabel u irnexxilna nilħu 300 persuna u sissa 79 minnom irrispondow il-kwestjonarju. Min kienu dawn in-nies, l-ewwel net kenna il-policy makers mill-naħa ta' gvernijiet, mill-laqdiet, il-nies li qed jgħixu il-faqar, il-tim li jorganizza u anki xi nies li jaħdmu fl-universitajiet akademiċi dan il-kwestjonarju kien kien eżatt mill mistoqsijiet li għamilna kienu eżatti ġifir ma tantx kien hemm liwej fejn in ma jirrispondux eżattament dak li konna qed insaqsu sabiex aħna nkun nistgħu nelaboraw nibnu fuq eh, dak li rċevejna. Għamilna 12 l-interview minn nies mill-EAPN, mill-NGO, su anki mill-nies fl-amministrazzjonijiet, u mbagħad it-tielet metodoloġija li użajna kienu il-case studies. Kenna żewġ riċerkaturi jiena u l-kollega Nikolas Van Herk, aħna morna f'ħames pajjiżi sabiex stajna niltaqgħu hemmhekk man-nies biex niġbru l-informazzjoni fuq eh, dan is-suġġett. Ġifiri, flimkien eh, meta wet qabel mal-web survey, verament stajna eh, ma man nies li kienu qegħdin jesperjenzaw ċertu diffikultajiet. Issa, niġu għal riżultati xaħġa fuq l-impatt reali tal-laqat u għalek saqsejna dawn il-laqat enuk biex inti situazzjoni tista' tifhimha aħjar ġifri situazzjoni ta' nies li qed jgħixu l-faqar u mir-riżultati rajna li disa u 79 tan nies li rispondow qalu li iva setaw jifmu iktar in-nies li qed jgħixu fil-faqar Dan kien il-bidu ġifiri. It-tieni suġġett kienet l-istoqsejna saqsejna hekk tistax t-ġildu aħjar issa intom il-faqar. U hawnhekk għalunna li 80% tal-policy makers għalunna li verament talmu iktar ta' kif wieħed għandu jġilet il-faqar. Mhux biss imma huma qegħdin jesperjenzaw tibdil fil-teħid ta' deċiżjonijiet tagħhom, adattaw id-deċiżjonijiet tagħhom. Fir-riċerka n nies il-fqar ma għalunna l-kontrarju li daw ma tantx talmu, ma għalunix li talmu x'qed isir ġdid 56 persuna, pero għalu li wara l-laqat n-nis ġifri li huma mafqar għalu li bidlu xiftit jew isqħajjithom. It-tieni impatt kien fuq in-nies li qegħdin jgħixu il-faqar. Qed naraw hawnhekk xi nies mill litwania li qegħdin magħna hawnhekk illum li kontribuxxew fil-case studies li kellna u li l-om il-daw n-nis saqsajnijom jekk għamlit xie tibdil fil-zvilup personali taħħom, jew anki kien xem iktar solidarieta bejn il nis li jiexu fil-faqar. Fuq il-mistoqsija dwar l-zvilup personali, il-Pollakki għalunna li 87% tal-persuni għalu li kienem Eh, kambjament fil-izvilupp personali tagħhom. Ovvjament irridu naraw eżatt tamx kienu qed jifhmu bil-mistoqsija. U qed nar daw għalunna li il-kunċett tal-empowerment kien importanti ħafna. Nis kienu qegħdin jifmu l-affarijiet mod differenti, ma ħafna qalu li kienu ħassuhom iktar qawwija kien sabu iktar kuraġġ sabiex mhux bi jiġildu għal-jom stess, imma biex jiġildu għal titjib fil-kondizjoni ta' ixin ta' nis oħra li jkunu għadem l-istess tip ta' problemi. Aspett ieħor ta' dan l-iżvilupp personali kien il-support Eh, fuq livell tal-emozjonijiet. Ġifiri dawn il-laqat tawom ħafna fuq il-livell ta' għajnuna emozjonali u dawn in-nies forsi ma ħashomx daqshekk iżolati fis-soċjetà. In-nies ukoll ħashom iktar rispettati eh, li kienu qegħdin jiġu mismuwa għall-inqas. It-tieni mistoqsija hawnhekk kienet fuq is-solidarjetà bejn in-nies li qegħdin jgħixu il-faqar iktar minn nofsom għalu illi jiena naqbel, jew inkella naqbel ħafna. U għalu illi għalina dan kien proċess ta' talin li samniħ ma' persuni li jiexu fil-faqar f'pajjiżi differenti u kienet konferma li anki persuni minn pajjiżi oħrajn għandhom problemi u kol ġifir il-pajjiż tagħna mhux l-uniku illi mhux qed jaħseb għalina jew illi mhux qed ikun kapaċi joffri s-servizzi soċjali lil kulħadd. Imma anke biex jifmu kif l-oħrajn ippruvaw issolvu l-problemi tagħhom, jiġifier l-iskambju ta' esperjenzi huwa importanti ħafna tkellmu wkoll dwar aktar uh, impenn u iktar fiduċa fil-politiki u fil-fdawk illi faslu il-politiki, il-policies. Umbat, aħna konna wkoll interessati fil-impatt fuq il-soċjetà ċivili u fuq l-istituzzjonijiet hawnhekk għandna xi ċifri li juru illi minn dak kollha li wieġbu 49 u fil-mija kellhom eh, laqat kellom impat kbir fuq il-persuni li attendew. Umbat dawk illi ifasslu il-politiki huma aktar konvinti mill-oħrajn anki l-NGOs, nofsom għallu illi Iva kienu eh, iktar stimulati, għasabu iktar stimulati li ġildu kontrol fa' għarbara wara li attendew il-laqat mill-li kienu qabel. Riżultati oħrajn li ħarġu minn din it-taqsima qed taraw bullet ħamra u mbagħad tnejn ħodor, waħda eh, kienet hija kritika għal eh, dwar il-laqat hemm impatt żgħir ħafna fuq id-dibattitu pubbliku. Waħna għandna bżonn illi id-dibattitu pubbliku jservi biex ipoġġi il-faqar fuq l-aġenda eh, politika. Iktar pozittivi kienu s-sejbiet illi uru irrewna illi permezz ta' dawn il-laqat kienem stimolu u twaqfu organizzazzjonijiet ġodda ġifir l-persuni bdew f'pajjiżhom Anki il-kollaborazzjoni bejn l organizzazzjoni differenti kienet approvata u koll għal nisqalu li qablu u għawnek naraw l-informazzjoni kwalitattiva tal-intervisti li saru, il-case studies u anki il-proċess ta' tħejjija uh, kien eh, kien wieħed attiv ħafna l-impatt issa fuq il-politiki kważi 60% ta' dawk li jfasslu il-politiki jemnu illi fil-fat dawn il-laqat għandhom impatt fuq il-politiki, imma 70% tal-persuni li jiexu fil-faqar ma jemnux illi dawn il-laqat għandhom impatt fuq il-politiki li jitfaslu. Għalek issa irridu naraw, nsibu mezzi kif nispiegaw din id-differenza. Forsi em, impatt kbir fuq il-politiki dwar il-faqar u madam mux visibli jew inkella persuni għandhom perspettivi differenti dwar xinu jiġri. L-ikbar effett ġi rapportat eh, illi dan il-laqat iktar ġalu l-nis jihdu sem f'dawn il-laqat fejn jitfaslu il-politiki fil-web survey tana kien hemm punti li tqajmu l-ewwel net li il-politiki eh, il-politiċi talmu Eh, illi wara iċifri ċifri kienem persuni li l-faqar għandu xaqsam mal-ħajja reali, mal-ħajja ta' kuljum, xinu l-faqar, xinu mal-esperienzi, xiridu, għal xiex għedin jġildu n-nis li jiexu fil-faqar, fil-ħajja taħħom ta' kuljum. Umbat, il-fissar tal aġendja li permezz ta' dawn il-laqat il faqar kien propju inkluż fid-dibattitu. Il-politiċi tagħna bdew jifmu illi il-faqar huwa xi ħaġa li jridu jagħmlu xi ħaġa dwaru fuq livell Ewropew hemm eh, indikazzjonijiet ta' xi riżultati, jiġifieri il-faqar imsemmi fl-Istrateġija Ewropea l-2020, wara l-rakkomandazzjoni għall-inklużjoni attiva, din hija xi ħaġa li bdiet minnaw u mbagħad ġiet inkluża wkoll fu diskussjonijiet għal tfassil ta' politiki Ewropej. Dawn il- il-laqat waslu li din is-sena l-2010 tkun iddedikata l ġlieda kontra l-faqar u <coughs> hemm ir-rabta wkoll bejn dawn il-laqat u s-sena eh, s-sena tal-OMC dedikata lil persuni illi mandomx fejn joqodu u anki id-dibattitu u koll diskussjoni dwar il-faqar enerġetiku, ġifir dawk li ma jistawx ħalsu l-kontijiet tal-ilma, tad-dawl, etc. Emżon ta' iktar żmien u iktar informazzjoni li aħna qed nkomplu niġbruha dwar l-impatt fuq il-livell nazzjonali permezz tal-case studies imma minissa nistgħu diġà ngħidu illi pereżempju fl-Italja il-laqa tal-persuni li jgħixu fil-faqar intużat bħala eżempju sabiex jiġu organizzati laqat fuq livell nazzjonali il-laqat nazzjonali, Umbat, u koll istimulaw tħejjija tajba ħafna għal dawn il-laqat Ewropej. Jiġifieri għandna bżonn ta' żewġ partijiet biex ikonna l-aħjar riżultati. Bat kien hemm eh, eżempji oħrajn, per eżempji s-sitwazzjoni ta' Roma, kien hemm iktar eh, diskussjoni fuqa fuq il-problemi eh, bil-kontijiet tal-enerġija u dwar Eh, id-dejn u affarijiet oħrajn bħal dawn. Umbagħad dwar il-parteċipazzjoni fil-laqat, ir-riżultati kollox ma kollox huma pożittivi ħafna, dak kollha illi rrispondew għallu illi eh, taw eh, vota iktar minn 75% tista' taraw fuq wiċċ delegazzjoni Belġjana illi huma sodisfatti. Le fil-fatt qegħdin jgħidu li mhumiex sodisfatti. Imma dwar il-parteċipazzjoni, in-nies juru illi eh, huma uh, motivati ħafna li hemm ħafna tħejjija, tħejjija sewja li ssir l-laqa li ma jkunx hemm ħafna problemi bil-lingwi waqt il-laqat jew problemi oħrajn li ġallu nies iħossuhom skomdi. Mbagħad kien hemm persuni oħrajn li forsi kellhom aspettattivi li ma kinux realistiċi dwar x'jista' jinkiseb permezz dawn il-laqat rridu li kunem iktar politiċi, anke politiċi nazzjonali, għandhom ikunu prezenti biex jipparteċipaw fid-dibattitu. Biex nikkonkludi uh, eh, senatikom naqra stampa naqra ċinika issa. Issa irrit najt illi f'kontrast ma dak li għadni kifattilkom jider illi dawn il-laqat uh, naħseb illi se jitkomplew fil-ġejjeni. Uh, thank you, Daniel Dirix to highlight. Si, ħafna, Daniel, tal-li uh, naqra dawk l-elementi u li bdejt it-tina xie tweġibiet għalix uh, dawn il-mistoqsijiet ta' spiss nismawhom x'jagħtuna dawn il-laqat Ewropej dwar il-faqar. Huwa interessanti li wieħed jara kif Hemm persuni li jaraw l-affarijiet mod differenti bejn dawk li jgħixu fil-faqar u dawk li jfasslu l-politika biex jgħinuhom. Imma jekk wieħed jara it-tweġibiet ta' dawk li jfasslu l-politika hija ħaġa interessanti u ħaġa sabiħa u li tqawwilek qalbek illi dawn iħossu li dawn il-laqat jagħtu il-frott tagħhom. Huwa importanti għax aħna wara kollox għalhekk qegħdin hawnhekk mill dawk il-persuni kollha li qegħdin hawnhekk li ġew minn ħafna stati membri eh, biex jitolbu u jaraw illi il-politika tittejjeb. Dan huwa element importanti illi aħna tal-limniħ permezz ta' dan l-istudju et il-ħin et jafas imma jina irrit ukoll illi nati l-opportunità lilkom biex eh, tikkumentaw fuq l-interventi ta' Signora Karapelli u fuq l-istudju illi għada kif kelmitna dwaru Daniel Dereks. Nistaw nieħdu ftit interventi mill-parteċipanti u daw kolla illi jishtiqu eh, jitkelmu qed nara sa xi wħud illi għedin jollu jdejhom għaw diġa' tliet persuni tlieta erba' niqfu hawnhekk erba' erba minnis. Umbat il-Signora Figueredo. Mela, minn emmek jek joġobkom dik innaħa? Jiena għandi proposta għaliex dawn il-laqat Ewropej mandomx ikunu meqjusa separatament bħala xi ħaġa separata u jridu jibqaw fuq l-agenda tal-Unjoni Ewropea u tal-Parlament Ewropew. Hemm bżonn ikunem ikun hemm strateġija ġdida, pjan strateġiku ġdid għall-2020 u għal din ir-raġuni hemm bżonn noħol u din il-pjattaforma għal ġlieda kontra il-faqar b'integrazzjoni u involviment diretti ta' diretta tal-persuni illi jgħixu fil-faqar. Grazzi ħafna. Irrid Eh, jekk joġobkom, għajdunna qabel ma tibdew titkelmu, introduċu lilkom infuskom u għajdu blima lingwa tkunu se titkelmu. Dik kienet Mari Louise Dukrok mill-delegazzjoni Belġana. Jena Belġan ukoll u għalek eh, għarafta. Issa id-delegazzjoni Ġermaniża. Naħseb illi Jens se jitkellem bil-Ġermaniż. Jena kifattu mid-delegazzjoni ġermaniza, dal-ħodu kienem bosta persuni li kelmuna, il-konklużjoni, iġifiri xinu jiġri, l-istess kif ġara s-sena l-oħra, il-intom tajdulna illi tridu timplementaw l-idejat tana u ma tamlu xejn. Il-krizi kella l-konsegwenzi taħħa. L-spekulaturi, il-sinjuri, il-banek, il irċivew biljuni fuq biljuni u l-lum il-gvernijiet Ewropej għedin jaħsbu dwar eh, liġijiet li aħna rridu namlu tajjeb għal dawn il-Kommissjoni, il-rappresentant tal-Kommissjoni tad dinja politika irridu darba għal darba jaħsbu fl-interessi tagħna u mhux biss moħħhom biss fil-flus u fl-interessi ekonomiċi. Grazzi. Grazzi ħafna u xaħatiħor ieħor li jixtieq jitkellem. Jiena mill-Portugal. L-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzja lil dak kollha li huma hawnhekk, mod partikolari dawk li jgħixu fil-faqar, għaliex huma dawn il-protagonisti ta' din il-laqa mingħajrhom kieku aħna maħniex qegħdin hawn. Ilu ftit issa ta' żmien li aħna niltaqgħu hawnhekk biex nitkellmu jiena ma nafx eżattament kemm imma ġbajna nitkellmu dwar statistika, studji u strateġiji, nitkellmu dwar miljuni ta' persuni li jgħixu fil-faqar. Bosta minnom laqqas biss kellhom xieklu dal-ħodu. Jiġifieri hemm anki ar minna f'sitwazzjoni ħafna għar minn tagħna irridu nallinjaw l-istudji, l-statistika, teorija ma' realtà. Hemm persuni illi jiexu disprament li huma ansjużi l-ħin kollu u dawn aħna rridu niftakru fihom dawn mhumiex oġġetti. Moħna biex noħol u nibnu l-aeroporti, nixtru l-armi, eccetera, irridu naħsbu fin-nies u niġġieldu għal dawn il-persuni Aħna hawnhekk maħniex qegħdin nitkellmu dwar oġġetti dwar xi materjal partikolari, aħna hawnhekk dwar persuni qegħdin nitkellmu u hemm bżonn li ngħidu b'mod ċar illi dawn huma persuni u hemm bżonn illi aħna nfasslu karta ta' drittijiet ta' persuni illi jgħixu fil-faqar ta' drittijiet u ovvjament ta' dmirijiet tagħhom ukoll għaliex le. Thank you. Um, I think it's very important to highlight... Uh, like... Grazzi, naħseb illi u importanti illi najdu kif għamil lenz u kol qablek li jemżon illi nħarsu lejn kwistjoni toħrajn mux biss l-aspetti soċjali tal-politika. Il-budget huwa importanti ħafna. Ħana raj, huwa importanti li wieħed ikun jaf fejn imorru l-flus. U dan huwa element li huwa importanti. Issa n wara Naddu għanna ħata wara. Holger Saliba um, from the Maltese delegation. I'm going to talk in Maltese language. Nitkelmu ta' spess illi rridu neqridu il-faqar. L-ideja tamil sens, tinstema sabiħu koll, Però rridu noqogħdu attenti għax tista' tingħata l-impressjoni illi xi darba allura rridu nieqfu milli naħdmu u niġġieldu kontra l-faqar. Naħseb illi l-impentana rrid ikun kontinwu għax fl-aħħar mill-aħħar nafu li sitwazzjonijiet soċjali, ekonomiċi u politiċi jinbidlu l-ħin kollu u naħseb li allura li l-idea li rridu nieqfu xi darba niġġieldu minn din il-ġlida hija ma naħsibx li daqstant reali hemm xi ħaġa li għadha kemm issemmiet issa. Fil-fatt l-ewwel kont impressjonat bil-fatt li jista' jkun hemm distakk bejn oqsma li jaħdmu fil-qasam ta' politika soċjali, per eżempju, u dawk ekonomiċi. U normalment ma jaqblux bejnietom fuq strateġiji illi għandhom jitfasslu. Naħseb illi din il-ħaġa tinkwetani. U raġuni illi il-politika li fl-aħħar ħab il-sugġerimenti, suġġerimenti rakkomandazzjonijiet illi aħna fl-aħħar mill ħar għandna nissuġġerixxu jridu jkunu suġġerimenti olistiċi. Jiġifieri bidu nagħtu każ illi dawn il-politiċi hija dwar il-ħajja tan-nies, ħajja reali tan-nies, imma naħseb ukoll iridu nagħtu każ ta' dimensjonijiet iktar usa wkoll, ġifieri dimensjonijiet politiċi u dimensjonijiet ekonomiċi. Ġifieri iva waqt illi ngħid irridu nagħtu każ illi nistabilixxu paga minima fl-istati irridu natu kas ukoll illi hemm industri illi jridu nieħdu ħsieb ukoll. B'dan il-mod minix qed ngħid li ma ridux natu kas il-ħajja tan-nies. Naqbel ma dawk l-intqal qabli li hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq nies u mhux fuq numri. U naħseb li din hija sitwazzjoni reali li rridu nieħdu ħsiba verament. Grazzi. Thank you. I just want to remind you that... Grazzi ħafna. Sempliciment rrit infakkarkom illi mux se jkonna l-possibilità illi natu l-mikrofonu lil daw kolla illi jolle idejhom, imma waqt il-workshop saħna se nkomplu b'dan id-dibattitu se jkun hemm mistied noħrajn eh, sabiex dan inkun dan id-dibattitu nkunu nistgħu nkompluh. Nisimgħu uh, eh, minant l-axħar eh, persuna batnatu il-mikrofon l signora Figueredo mill-Parlament Ewropew. Muito obrigada. Eu queria... Ah, aí, aí, aí. onde eh, le doy? No. Onde? Aqui. Ah. Senhora Figueiredo. mux il-Senjura Figueredo. Jena jisimni Mariera Perez u jena Spanjola. L-ewel net nishti namel mistoqsija. L-ewel net irrit nkun naf għalfejn dawn il-laqat Ewropej ma jwasslux biex aħna nilħqu il-lanijiet tagħna personalment jiena attendejt il-laqat kollha li saru u eh, ma narax xiksibt jiena permezz tagħhom dawn il-laqat, ħafna drabi aħna nitkellmu dwar l-affarijiet e, nifissaw għanijiet u miri li ma neħuhom qatt. U l-faqar mhux biss kwistjoni ta' finanzi u ta' l-ekonomija, wieħed jista' jkollu rizorsi medji u xorta ma jkollux aċċess għall kultura Wieħed jista' jkollu aċċess għax-xogħol, jiena ma nistax naħdem għalix jiena eh, eh, neħx f'wheelchair. Iva, jiena għandi eh, tun il flus għandi flus biex nixrix nikol, imma sfortunatament mandiċ aċċess għal rizorsi l-oħrajn li huma fruti l-bqija ta' soċjetà bħal kultura u affarijiet bħal dawn, u jiena nixtieq nkun naf għalfejn dawn il-laqat ma jwaslu għal xejn fir-realtà, għalmenu ir-realtà tiegħi ma nbidlitx u x'taħsbu dwar il-kumment tiegħi. Thank you for the Grazzi ħafna. Eh, l-istrateġija jiva mem ħafna elementi oħrajn, ħafna dimensjonijiet oħrajn ukoll tal-faqar. Issa nati il-mikrofonu l-Sinjura Figueredo mill-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna. Jiena u koll nishtiq nati merħba lil dawk eh, kollha lil partiċipanti li qegħdin hawnhekk jattendu għal din il-laqa. U minkejja il-kritika illi smajna jina nishti inserħilkom moħkom illi intom il-koll importanti u l-huwa importanti illi intom ikolkom l-opportunità illi tiġu għawnek taqsmu l-esperienzi ta'kom u li taraw perspettivi differenti tal-istess problema. Imma naqbel ma'kom li irridu namlu ħafna ta' minn dak li qed namlu l-lum. Il-persuni li jiexu fil-faqar xebaw jisimaw paroli fil-vojt minn qatt ma jsir xejn, irridu azzjoni, iridu jaraw miżuri prattiċi u naħseb illi din hija propja l-akbar sfida għal dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fuq livell politiku. Ma nistawx najdu illi l-2010 hija sena Ewropea l-ġlieda kontra l-faqar jekk Umbat niddeċidu illi nimplementaw programmi ta' austerita sabiex nirrispettaw il-patta stabilita u naqsu l-budgets meta naqsu il-budget, jiġifieri jonqsu wkoll il-budget sa' servizzi pubbliċi għal flus li jintnefqu fil-assistenza soċjali, inkomplu intawlu l-ammont ta' żmien li persuna trid taħdem in-naqsu dħul minimu u dan mhux possibbli Imma din hija situazzjoni dak qed jiġri fl-Ewropa. Aħna qegħdin hawnhekk fis-sena Ewropea ġlieda kontra l-faqar imma il-politika ekonomika edha tkompli tarra is-sitwazzjoni u tkompli takkes il-persuni li jgħixu fil-faqar u din hija għaru każa huwa skandlu. memx għalfejn tibżaw illi tesprimu il-rabja ta'kom. Meta titkelmu dwar il-politiċi, tpoddux il-kulħat f'keffa wahda, hemm irġilu nissa li jaħdmu fil-politika illi qegħdin jaqbżu għalikom. Sinjura eh, President Beres, għalet illi l-birħ aħna votajna fil-Komitat tal limpigi u Affarijiet Soċjali, votajna fuq dan il-rapport, illi propju jisħaq u, u jikxef x'inhuma l-aspetti differenti ta' din il-problema u jipprova jagħti allerta imma minkejja l-fatt li jiena waħda mill-rapporters ewlenin lenin eh, u anki jekk jiena għandi dritt li nivvota fuqu imma hija l-maġġoranza li tiddeċiedi u jiena nista' ngħidilkom illi minkejja r-wol tiegħi xorta waħda m'iniex sodisfatta l-aħħar bir-rapport u se niproponilkom sfida oħra dan ir-rapport se nivvotaw fuq u fil-plenarja ta' Ottubru se jkollna dibattitu ieħor fil-plenarja u minissa ta' dak iż-żmien huwa possibbli għalikom illi tagħmlu proposti għal titjib biex ittejbu dan ir-rapport u biex tajdu lill-Kummissjoni u lill-Kunsill illi wasal illi mill-paroli naddu għal fatti li niggarantixxu servizzi pubbliċi ta' kwalità għal kulħadd biex ikun hemm dħul minimu iggarantit sabiex kulħadd jista' jgħix ħajja deċenti kif smajna hawnhekk waqt din il-laqa mhux biżejjed illi wieħed ikollu l-flus biex jixtri x'iekol, imma wkoll biex ikollu l-edukazzjoni biex ikollu dar xierqa jkollu aċċess għas servizzi tas-saħħa, servizzi kulturali, etc. Il-fqar ukoll għandhom id-dritt li jkollhom aċċess għall kultura U għalhekk hemm bżonn li dan it-tħul minimu ikun adattat u li, li kun eh, regola ġenerali fl-Europa, bżon liġi Ewropea sabiex naslu għal dan. Dan mux iklus fil-rapport imma naħseb li blajnuna ta'kom jirnexxinna minn issa sa' Ottubru. Il-koll irridu naħdmu sabiex nilħu dan il-an. Imma dan mhux kollox, dik hija l-ewwel fażi rridu naraw illi dan il-rapport wara li jiġi votat u jgħaddi jitwetta sabiex joħroġ il-persuni li qed jgħixu fil-faqar mill-faqar tagħhom. Hemm bżonn illi dawk illi jaħdmu u xorta huma fqar ma jibqgħux jaħdmu u jibqgħu fqar bżonn illi kollom kondizjoni ċir, għalli kollom salarji ċir, għasa biex ikollom ħajja deċenti. Il-persuni li jiexu fil-faqar u koll għandhom id-dritt illi jenataw Eh, pensjonijiet, pensjonijiet xirqa li jippermetulhom li jgħixu bħan nies. Din hija l-sfida sa li jiena qed niprezentalkom. u nittama illi l-Kummissjoni u l-Parlament tassew jifmu xinid il-problema u jiena nwetkom l lajnuna tiegħi u l-appoġġ tiegħi. Mrs. Grazie ħafna. Grazie ħafna. Grazie ħafna, signora Figueiredo dak li inti se nżidu f'ma rapport tagħna. Mela, issa eh, nagħti daqatajn eh, lejn il-ħin niqfu ftitaw eh, fil-tini sessjoni wara il-waqfa għal kafè nistgħu nkomplu ma' qabel nisimgħu ftit il-Mixlin Girondal għandha xi avviżi prattiċi u nieħu din l-okkażjoni għax dan l-aħħar xhur intom eh, kontu kuntat maħħa tafu kemm ħadmet għalhekk nixtieq nieħu din l-okkażjoni biex nirringrazzja għax-xogħol kollu li għamlet sabiex illum stajna niltaqgħu kif qed niltaqgħu. Grazzi ħafna mixlin. Mela, xi avvizi waħda ġenerali sabiex issibu l-workshop tagħkom ċfri wara l-waqfa tal kaffe segwu il ritrat ta' din it-tifla zaħira li eh, da tħares eh, il-fuq. Umbat, nishtiq jena nġbet l-attenzjoni ta' deputati Ewropew l-assistenti tagħhom li kif joħorġu minn din is-sala se tinatalkom jitalkom dokument ċifri din il-karta li qed norikom dejjem din it-tifla żgħira bil eh, l-orari, il-ħinijiet li qed intujkom sabiex tkunu tistgħu tieħdu ritratt ma' delegazzjoni nazzjonali tagħkom. Ġifiri, delegazzjoni nazzjonali u kol għandkom l-istess dokument, għandkom il-ħin, meta jisir il-ħin għal pajjiż tagħkom, tmorru eh, ħdejn eh, ir-ritratt il-kbir tat-tifla żgħira, u jittilkom il-ritrat emmek ma' deputat Ewropew. Issa, fl-axħar, l-ewwel ħaġa, nixtieq nistieden il-kellima li kienu fuq il-podium biex jinżlu u jiffaċ eh, ikunu faċċata tal-podium u l-intom l-oħrajn ejjew fin-nofs sabiex Remon ikun jista jieħu ritratt ta' kulħadd. Mela, il-kellima inżlu ftit jekk jiġobkom mill-podium. Intom ġifiri għatu darkom lil-podium u n-nis l-oħra kollha jersu l qoddim sabiex inkunu nistgħu nieħdu dan ir-ritratt tal-familja tagħna kollha.